rapport ta' Signora Köstinger fuq strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għal foresti. Ir-rapport tenna dilu l-kelma għal għandila l-kelma l erba minuti. Grazzi ħafna President, Kommissarju, il-foresti jiprovdu risorsi tajbin ħafna biex nkunu nistaw natu bottatura l-ekonomiji tagħna jipprovdi l-ħolqien eh, ta' impjiegi iktar minn 3.5 miljun eh, impjiegi u koll poġġu l-forestrija fit-tielet post eh, wara l-industrija tal-metall kif ukoll tal-likel. Għanna 7% ta' tkabir ekonomiku mill-foresti u 60 fil-mija eh, tal-foresti għat fidejn privati. U għalek eh, l-injam huwa risors importanti li għandu snifikat ekonomiku kbir għal żoni rurali imma li l ukoll. Permezz tal-fatt li wieħed ikollu politika deċenti, politika tajba għal ġestjoni tal-foresti u tas-sidin, nistgħu niżguraw illi eh, l-operat soċjali u ambjentali tal-foresti ikunu ikollom l-impatt li jistħoqilhom. Issa, dak li naraw f'dan ir-rapport huwa li naraw dan il-foresti li jkun bħala parti narawa eh, bħala parti strateġija fis-sfond illi nistaw naraw bħala risorsi fil-foresti, risorsi nistaw nużaw ukoll b'mod sostenibbli. Għalhekk il-qalba tar-rapport foka fuq ah, koordinazzjoni aħjar fuq livell Ewropew, l-ambjent, l-enerġija, politika favur l-ambjent kollha għandhom impatt kbir fuq il-ġestjoni tal-foresti. Il-foresti hemm bżonn nikkonsidraw mod aħjar f'strateġija Ewropea u l-istati membri għandhom bżonn iżommu dawn id-drittijiet ma jdex ikon iktar burokrazija ġdida għas-sidin tal-foresti u l-managers tagħhom dan huwa punt kruċjali nixtieq nres attenzjoni tagħkom. Il-Parlament Ewropew huwa post fejn nistgħu naħdmu għal pjanijiet ta' Natura 2000 u ma rridux iktar burokrazija fuq is-sidin tal-foresti, ma rridux naraw l obbligi leġislattivi għal użu tal-risorsi tal-foresti. Hemm bżonn illi kull riżultat ikun wieħed sostenibbli għandna bżonn illi ikonna eh, pjanta ġestjoni tal-foresti permezz ta' settu illi se jopera sew skont dawn il-kondizzjoni tu importanti ħafna li ma jkollniex katalogu eh, ndaqsal kulħadd għandna bżonn nifakaw fuq in-natura reġjonali tal-foresti hemm bżonn nikkonsidraw il- kriterji tal-foresta l-Europa, kriterji sostenibli bħala bażi ta' ċertifikazzjoni għal dik li sostenibilità fuq medda twila ta' żmien dak li huwa importanti ħafna għal ġestjoni sostenibbli tal-foresti biex joħloq uh, green jobs, ġifieri impjiegi favur l-ambjent, tfisser li nużaw il-foresti mod sostenibbli, ġifieri li njam li jipproduċu uh, Eh, biex il produzzjoni dejjem favur l-ambjent, taħriġ, taħriġ mill-ġdid. Dan hija xi ħaġa li hemm bżonn nestendu. Punt iktar importanti wkoll huwa riċerka l-innovazzjoni wara għalhekk din hija xi ħaġa li diġà tennejniha il-possibilitajiet ġodda ta' produzzjoni hemm bżonn jiġu appoġġati dan huwa l-għan li għandna aħna dik li għal bioekonomija. Iġifieri protezzjoni tal-ambjent naturali tal-tibdil fil-klima għandna bżonn niffokaw fuq strategija għal foresti li tkun implementata binqas burokrazija possibbli. Għanna bżonn ikonna prioritajiet dejjem favur l-impjiegi u għalek u tkabbi u naħseb li b'dan il-Komitat Permanenti għal Foresti nkun nistgħu nagħtu iktar setat biex hekk sat membri jinvolvu ruħhom aħjar nixtieq nirringrazzja l-kollegi fil-Kumitat Agri illi ħadimna magħhom kollaborazzjoni u fil-Kumitat ta' l-Envi opinjonijiet li tassew laħmu din l-istrateġija u r-rapport tal-Parlament Ewropew nixtieq eh, ngħid grazzi lil daw kollha illi enuni ħafna l-Segretarjat eh, tal-Kumitat Agri Grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna aziz kollegi, signora Köstinger issa il-kaċċer tiegħi. Issa hemm wis persuni li saqsow għal-kelma u jiena se naċċetta biss u ngħaddi l-kelma biss dawk il-kollegi li mhux diġà ma tkellmux qabel u Sinjura Neuher l-ewwel imislilek. Grazzi ħafna. President tajtni l-kelma xtiqna l-kemtejn fuq il-strateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea fuq il-foresti hija tajba u li din l-strateġija tkun skont livell nazzjonali ma' importanti wkoll meta nitkellmu fuq sfidi transkonfinali fil-foresterija u fis-settur tal-injam li jkollna azzjonijiet Ewropej. Hemm ħafna affarijiet, ħafna eh, proġetti li qabdu triq tabina naqbel ħafna ma' rapporter. it-triangolu tal-aspetti soċjali, ekonomiċi u ekoloġiċi eh, fil-żoni urbani u li għanna bżonni kolla ġestjoni sostenibli tal-foresti. Iba, badna triq tajba, imam ħafna affarijiet pendenti, jem ta' affarijiet li nixtieq insemmi. U importanti ħafna illi jkollna kriterji ta' sostenibilità Ewropej ġi implementati u essenzjali meta nibdaw nitkellmu u kol il-fatt illi konna eh, kopertura tal-foresti li jett tikber, hemm postit ukoll li nistgħu nużaw anke fil fotur għandna bżonn nisfruttaw b'mod intelligenti, mod għaqli u kollu jagħmel parti mill-strateġija kollha kemmi. Ek nkunu nistaw naħmu film kienu dan li nishtiq nara fixu li ġejjin. Grazzi ħafna l sinjura Noihe, issa s-sur Ġampaski. Grazie ħafna, President jiena ma nistax ħlifna prova u nappoġġa l-strategija l-ġdid tal-Unjoni Ewropea jiena naqbel ma din dan l-approċċ ġdid, pjanifikat, sistematiku jiena nixtieq intenni il-politika tal-foresterija bżonn tkun priorità nazzjonali u mhux neċessarju il-adottaw regolamentazzjoni komunitarja ximdaqqiet miżuri komuni huma meħtieġa għas-settur għax jistgħu jaslu għal iktar impjiegi biex hekk insaħħu l-valur miżju ta' din l-industrija imma s-settur għandu quddimu problemi. Pereżempju pajjiżi il-fondi Ewropej huma użati biex ikun hemm eh, iħta eh, illegali, per eżempju, ta' siġar, hemm ukoll sfruttament illegali mill-mafja u għalhekk aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna d-dim dawn il-fatti għalhekk huwa neċessarju ninvestu iktar biex dan is-settur jista' joħlo iktar impjiegu valur miżjud. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna l-Sur Ġambatski, issa Signora Miller. Grazzi ħafna Sur President. Jiena nixtieq eh, nirringrazzja l signora Köstinger ta' dan ir-rapport tal-inizjattiva propja. Huwa sinjal politiku importanti li qed nipprovaw inwasslu għan-nies settur tal-foresti importanti ħafna għalina il sidja ta' ta' ċifiri drittijiet ta' 6 miljon sidin eh, jizammow. Aħna ma rridux li konna pjanijiet obbligatorji ta' tal-foresti ma rridux illi ikunem xi xogħol doppju għal direttiva Habitats u ta' Natura 2000. Il-ġestjoni tal-foresti hija l-aħjar mod kif nistgħu negarantixxu l-impjiegi, il protezzjoni tal-ambjent u nagħtu valur miżjud għal żoni rurali il-foresti jistaw jintużaw permezz ta' miżuri volontarji biex nkunu nistaw namlu tajjeb għat-tibdil fil-klima u nixtieq inħeġġeġ fil-Kummissjoni Ewropea biex ninkludi l-punti tan rapport fil-strateġija tagħha tal-foresti grazzi ħafna sinjura Müller. Is-Sinjura Kompolonatri. Arvoisa puhemies. Grazzi ħafna President Nittama illi ek ma nkunux qed ndeskrivu inqas ta' interess fil-foresti billi qegħdin nitataw eh, dan il-punt ta' tard illum. Imma naħseb għandna bżonn inħarsu il-foresti hemm parti fil-Finlandja li hija kbira daqs il-Belġu għandha bżonn il-protezzjoni. Meta nitkellmu fuq sorsi li jġeddu, u meta l-Unjoni Ewropea tixtieq titkellem fuq risorsi naturali u dak illi se nagħmlu bil-fossil fuels, għanna bżon u kol nilqaw l-sfidi ta' tibdil fil-klima. Il-bioekonomija hija tweċiba għal din mistoqsija Il-Kummissjoni wkoll għandha pjanta azzjoni u nittama illi se jieħdu approċċ koerenti biex hekk inkunu nistgħu naraw il-possibilitajiet u kif nistgħu niżviluppaw il-bioekonomija l-ekonomija organika biex hekk inkunu nistaw noħolqu iktar arfin, iktar hilet fil-qasam tal-proċessar u insom u kol il-impiegi ta' xi 3 miljuni dan il-qasam. Ta' koll huwa ta' interess kbir ovvjament. Grazzi ħafna l-Sinjura Kopronati, issa Sinjura McIntyre. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja l sinjura Kastinger għal rapport tagħha nemmen illi ħafna mill-ġestjoni sostenibbli tal-foresti qiegħda tinżamm lura minn dawk li għandhom intenzjonijiet tajba imma fl-istess leġislazzjoni li hija burokratika żejjed bħal pereżempju regolament tal-Unjoni Ewropea dwar tuħ tal siġara l injam u għalhekk jiena kuntenta li dan ir-regolament se jiġi rivedut u nitlob ukoll li jkun hemm regolament li jnaqqas ispejjeż żejda għal persuni illi huma sida tal-foresti fl-Ewropa. Approċ wieħed għal jot tal kulħadd mhuwiex l-idea tajba hemm bżonn ta' eh, miżuri immirati biex narraw kif ċerti pajjiżi jistgħu issaħħu l-proċeduri interni tagħhom sabiex is-sieda tal-foresti madwar l-Unjoni Ewropea ma jkollhomx pisijiet ta' spejjeż żejda u burokrazija wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora McIntyre biex nikkonkludu il-kaċ tiegħi l-Onorevoli Brennan. Grazzi, President, nieħu l-opportunità biex ngħid kentejn dwar l-importanza tal-forestrija u l-importanza tas-siġar u tal-injam. Tlet raġunijiet ewlenin għal din l-importanza, l-ewwel il-bidla tal-klima, it-tieni l-ħolqien ta' impiegi, it-tielet il-titjib tal-saħħa. L-ewwel fuq il-klima aħna diġà qegħdin nissekwestraw nassorbu 10% tal-emissjonijiet ta' karbonju tal-Unjoni Ewropea permezz tal-foresti jekk aħna nistgħu nkabru il-foresti tagħna u nemmel li nistaw fl-Irlanda se ngħaddu minn 10% sa 18% ta' kopertura mill-siġar sar 2050 jirna xinna nesekwestraw iktar karbonju u naħdmu aħjar biex nġildu kontra l-bidla fil-klima. Mbagħad nistgħu noħol u ħafna impiegi ġodda fil-kostituenza tijaj hemm potenzjal kbir ta' eh, impjiegi u nistgħu wkoll ntejbu s-saħħa tal-ċittadini billi joħorġu eh, igawdu l-foresti dawn juruna u kol illi ħabib tal-bniedem u wiex il-kelb imma fil-fat ija s-sġra. Grazzi ħafna kollegi, grazzi sur Brennan. Issa nikonkludu dan il-dibattitu bil-pozizjoni eh, tal-Kummissarju Hogan. Grazzi sur President, eżis membri. Alla volja sar ħafna ħin, xorta waħda huwa pjaċir tiegħi li nkun hawnhekk li diskuti dan is-suġġett u jiena kontent li qed nirrappreżenta kollegi oħrajn li huma involuti fl-istrateġija l-ġdida għal foresti l-Kummissarju Vella, Bienkatske, Kanete eh, u oħrajn. Aħna <clears throat> Flimkien nixtiequ nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew għall-interess li ħaf din l-istrateġija għall-foresti, mod partikolari s-Njura Kost u anki il-Shadow Rapporteurs. Aħna kontenti li din l-istrateġija ġi diskussa wkoll fil-Kumitati MV u ITRE. Nibda billi ngħid illi għal-kem aħna mannix politika komuni għal forestrija jema l-Unjoni Ewropea xorta kontribwit ħafna għal ġestjoni sostenibli tal-foresti u anke fl-implementazzjoni ta' deċizjoni dwar il-foresti skont is-sussidjarjetà għandna valuri komuni, għanijiet u tħassib ukoll fuq il-foresti tal-Unjoni Ewropea u l-futur tagħhom u l-foresti li kopru iktar minn 40% tal-territorju tal-Unjoni Ewropea u parti tal-ambjent, eh, tal-ekonomija, tas-soċjetà tagħna. Ta ħafna affarijiet li għandhom impatt fuq il-foresti, l-iżvilupp rurali, l-bidla fil-klima, l-bioenerġija. U permezz ta' dawn il-politiki l-Unjoni Ewropea tagħmel kontribut importanti għall-implementazzjoni ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-deċiżjoni tal-Istati membri f'dan ir-rigward u anke għal protezzjoni tal-foresti. Ġifir minn perspettiva politika u kol jena nishtiq najt illi l-istrateġija l-ġdida favor foresti taqbel u kol mal-program eh, ta' Sur Juncker li twasara l-iktar tkabbir u mpiegi mux biss fil-foresti ma fil-qasam tal foresti kollu kemmu l-industri il-relatati mal-foresti u madwar 7% tal-GDP u jiprovdu 3.5 eh, miljon impieki fil-zoni rurali. Meta wieħed iqis ukoll id-diversità fl-Unjoni Ewropea, naraw perempju li fil-Finlandja meta aħna ninkludu il-pasta tal tal u il-karta eh, ħafna mida prodotti jiġu mis-settur tal foresti. Umbat hemm ukoll il-benefiċċji ambjentali għaċ ċittadini li huma komuni l-istati membri kollha għalhekk din l-istrateġija tixtieq li tiżgura li riżors importanti daqshekk għal l-ekonomija u s-soċjetà tagħna se tkomplitati l-benefiċċji tagħha minkejja l-isfidi par pereżempju l-bidla fil-klima u teddidiet oħrajn, imma mhux biss din l-istrateġija u koll tista' tejna fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, tissieħ tal-biodiversità, u hija ija eh, parti mill-żoni tal-Natura u huma wkoll foresti u hemm siġar fuqhom mbat il-biomassa tal-foresti wkoll hija għajn importanti tal-enerġija li tiġġedded anzi hemm madwar nofs il-konsum tal-enerġija li tiġġedded. U dan jista' u wkoll għal ekonomija Eh, li tkun ibbażata enerġija li tiġġedded għalhekk il-prinċipju ta' sussidjarjetà proporzjonali ta' regolamentazzjoni aħjar se jkunu fil-qalba tal-implementazzjoni tal-istrateġija għal-foresti. Meta wieħed iħares li l-istrateġija nfissa l huwa li nħolloq qafas għall-azzjoni favur il-foresti għabbażi tal-koordinazzjoni tal-politiki differenti fl-istati membri politiki eh, Ewropej u dak kollu li huwa għandu x'jaqsam mal-foresti. L-istrateġija tkopri ħafna benefiċċji ekonomiċi, ekoloġiċi u soċjali tal-foresti, nkopru kol kustjonijiet esterni u anki il-valur sħiħ tal-katina tal-foresti u anki ma ninsewx il-kontribut il li jista' jagħmel dan il-qassam għal aktar tkabbir u ħolqien ta' impjiegi. Għalhekk il-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Istati Membri dak kollha konċernati qiegħda tfassal pjan multianwali għall-implementazzjoni tal-istrateġija tal-foresti li se jkun fija l-azzjonijiet li jrudija tam il-Kommissjoni u l-Istati membri b'outputs definiti u anki kalendarju ċar l-stakeholders se jkunu involuti wkoll fl-implementazzjoni tagħha dan se jsaħħaħ l sinerġija ta' xogħol li għamlu servizzi differenti tal-Kommissjoni bl-implementazzjoni tal-istrateġija u tiffaċilita l stock taking. Għalhekk il-kalendarju tal-inizjattiva huwa f'waqtu u aħna se nqisu dan kollu fit-tejjija tal-preparazzjoni l-implementazzjoni tal-pjan multianwali tal-implementazzjoni tal istrategija favur il-foresti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju.